Missjoni qed tfittex modir biex ikonna l-adattazzjoni u mitigazzjoni tal-anijiet fir rigward tal-politika fl-istrument dwar l-agrikoltura. Grazzi. Grazzi kummissari dibattitu huwa u se nivvotaw fi żmien ġimatej fi Brussell waqt il-mini plenarja rapport li mis huwa rapport ta' Sur Dorfman f'rigward tal-agrikoltura b'żoni bi svantaġġi naturali, evalwazzjoni speċifika. Grazie ħafna, President, Kummissarju, Sinjuri. Dan ir-rapport għandu x'aqsam ma' komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-agrikoltura f'żoni li għandhom svantaġġi naturali, in partikolari għandu xaqsa ma' delimitazzjoni tal żoni svantaġġati u il-mistoqsija tibqa' kif nistgħu nsibu forma ġdida ta' delimitazzjoni bħalissa dina ssir bażikament primarjament fuq il-bażi ta' kriterji nazzjonali u għanna xi mit kriterji differenti bejn l-istati membri differenti. Il-qorti tal-awdituri diversi drabi kritikaw din sistema għal-Komissjoni qed tissuġġerixxi fil-komunikazzjoni tagħha li illi nadottaw um, forma ġdida ta' delimitazzjoni fejn għandna tmin tmin klassifiki differenti tal-kriterja u bekk ikonna klassifika ġdida ta' dawn il-żoni. Aħna fil-parlament ma nafux xeffet eh, se jkollha din sistema ġdida. Għax l-informazzjoni eh, mitluba mill-Komissjoni mill-Istati membri miex għada miex disponibli u bekk ma nix model li nistaw nħarsu leħ. Aħna fil-rapport nissuġġerixxu illi għanna jkonna metodu wieħed ta' klassi, kla, klassifikazzjoni li għandha tiġi applikata kull imkien fl-Unjoni Ewropea. Nemnu wkoll li eh, għandna jkollna pagament ta' rimbors illi huwa liżiet punt liżiet importanti tal-klassifika għax fil-fatt il-klassifika um, teżisti biex eh, biex niddeċidu x'tip ta' kompens jingħata. U bekk il-bidja għandu jkun għandha tkun possibbli fejn ma tkunx possibbli minħabba l-iżvantaġġi naturali. F'ċerti postijiet. Iżda meta um, issib il-valur tal-klassifika tal huwa diffiċli illi tipproduċi simulazzjoni um, ehm, li tfisser xi ħaġa bħalissa iżda għandna dubji serji jekk il-kriterji suġġeriti se jkunu biżejjed. Eh, jekk huma speċifiċi biżejjed għandna għandna nistħarġu jekk il-kriterja tal-proposti mill-Kummissjoni se jiġu applikati fuq bażi ta' one-to-one jew għanna jkonna e, għal kull kull punt waħdu jew għanna jkonna akkumulazzjoni ta' diversi punti. Għanna nsaqsu naħseb jekk l-akkumulazzjoni ta' kriterji huwa meħtieġa, hija meħtieġa hawnhekk. Għanna naħsbu kol dwar is-sussidjarjetà għandha tittieħed in konsiderazzjoni ġifieri safejn se jkun bżonn jus sa fej, sa li l-istati membri il-possibilità li huma jiddeċiedu dwar il-kriterja. il kriterja Dan huwa importanti għax dan jfisser li ċerti ċerti zoni se jitneħħaw minn taħt il-klassifika ta' ta' posti zvantaġġati. Dana fil-rapport għanna li l-klassifika tal- tal il-klassifikazzjoni tal-Komissjoni għandha tiġi rifinata iżjed qabel ma napplikawha u għandna in partikolari nikkonsidraw x'effett se jkollha fuq il-bdewa il konċernati bħala konklużjoni nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi fil-Parlament u l-kollegi tiegħi fil-Kummissjoni li tant ħadmu dal-aħħar biex eh, nipproduċi dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Rivelier, Mikrofon, Kirchbock. Hallo? Ja, vielen ja, Dank, Herr Präsident, ja. und äh, vielen Dank auch an den Berichterstatter für seinen hervorragenden Bericht. Zunächst die Grazie, grazie le rapporteur. Ne Nipromovu il zoni biżontaċ huwa pont essenzjali tal-pak sabiex nżommu agrikoltura fil-Ewropa kollha. Napproġġaw l-approċċ ġdejt tal-Kommissjoni ta' delimitazzjoni ta' dawn iż-żoni. Dawn it tmien kriterji minn dan kollu fil-propni tiegħi mhumiex bizzejiet. Ma fimx. U naħseb l-istessa rapporter u għal-Komitat għall-Agrikoltura għal il-Kommissjoni ma prezentax riżultati dwar l-impatt ta' dawn it tmien kriterji. Għal daqstant, xtaqt nibata unnek messaċ, messaċ l-komissjoni, sabiex tamel valutazz eh, sabiex tamel valutazzjoni ta' proposta hemm bżonn naraw l-impatt ukoll. Għax ma nagħmlux dan inkunu qed eh, nonsum mal-Parlament. Għatem ħafna xogħol x'isir u nixtieq li l kummissjoni tikkunsidra wkoll ir-reazzjoni il-reazzjoni ta' Sur Dorfman, ir-rapport Sur Dorfman Is-sur Heusling għal-minuta. Bericht, äh, was er dargelegt hat, zeigt ja. Grazie ħafna, jina xtaqt nirringrazzja l-sur Dorfman u kol għal dan il-rapport. Naħseb illi għamila ċara kemm huwa importanti dan il-punt u bħalma qal il-kellim ta' qabli, jiena naħseb illi d-delimitazzjoni mijiex tant raffinata, da tant għanna nirraffinawa għanna u kol nikonsidraw l-effetti soċjali ta' kull leġizlazzjoni illi hija tant importanti dawn il-żoni zvantagġati. Il-ħlasijiet ta' kompens għal ħafna ehm, attur rilevanti fl-refejz huma ta' importanza kbira u għanna nirraffinaw il-modell preżenti sabiex nizguraw illi il-bidja tista' tkompli f'ċertu żoni. Wis nibza? Illi mhux din il leġizlazzjoni kollha se tkun tista' tiġi applikata faċilment fl kollha u din ħaġa rridu nevitaw. Is-sur ta' bajdi. Mikrofonu. Ċaba mikrofon, please. Nagyon fontos, hogy a DOFMAN jelent. Importanti ħafna Il-budget l pak anke skont il-rapport Dorfman, jagħti priorità lil-żoni biżvantaġġ sabiex napoġġawhom. Inkella ikkonna diżastri ekoloġiċi u soċjali f'dawn iż-żoni. Nilqa il-proposta tal-Kommissjoni, xtaqt nifra l-Kommissjoni, u issa fidejn l-Istati membri li jużaw l-għajnuna provdu tal-ilom. Xtaqt nisbet l-attenzjoni għal-fat li għankallum għanna differenzi bej l-istati membri u għanna diskriminazzjoni u kol f'termini taħlażijiet diretti, specialment qed naraw ukoll diskriminazzjoni ma' ċertu stati membri ġodda pal Latvja u pajjiżi oħrajn. Fl-Ungerija, pereżempju, provista ta' l-ilmijiet fil- Zoni bir-ramel rajna illi kena tnaqis ta' ħames eh, metri fl-aħħar 10 snin u għandna desertifikazzjoni siħa għaddeja hawnhekk. Għal daqstant maniġġar tal-ilma għandha tkun priorità. Grazzi. L-Onorevoli Danten, jekk Merci, Monsieur le Président. Grazie, Monsieur le Président. Jina xtaqt nirringrazzja l kollega Dorfman għax xogħol eċċellenti tiegħu. Naħseb illi jurina stampa ċara ħafna ta' fejn ninsabu bħalissa. Xtaqt indur issa għal kummissarju. Dan ix-xogħol ilu xhur ġej issa. U ħolo tqanqal ċertu mozzjonijiet ċertu żoni ċertu zoni eh, jistaw jiffaċċaw falliment u dan huwa ħadd suġġett mistoqsija l għawra li ħansar is-saqada. ċertu produzzjonijiet ħase jiffaċċaw diffikultajiet kbar u għaldaqstant hemm bżonn reġistra progress malajr. Ma nistax nistennew tliet snin qabel niprovdu tweġibiet ċari l eh, bdiewa konċernati. Grazzi Sur On erittäin hyvä, että nämä epäsuotuisat alueet on nostettu. Grazie ħafna. Jina sodisfatta ħafna bil-fat li iż-żoni fi żvantaġġ hawnhekk jinsabu preżenti wkoll fir-rapport. Nasab li l-koll naqblu mal li rrid agrikoltura sostenibbli anke fil-futur fl-Unjoni Ewropea li kriteri li jikkawżaw ċertu eh, problemi hawnhekk isna mixin fidlam l-agrikoltura f'dawn iż-żoni zvantaġġati jridu nżommu f'moħħna u riformi illi saru jridu jiġu implementati kif suppost biex ngħinu li dawn iż-żoti iż-żoni zvantaġġati biex ikunu jistgħu jkomplu bil-produzzjoni tagħhom għandna bżonn kriterji partikolari għal dawn il-postijiet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 klimi differenti, anka kondizjoniet ta' ħamnija, kif ukoll fatturi soċjali u storiċi. Ħafna minnhom jaffettwaw ir-riżultat aħħari kif ukoll il-rekord ekonomiku. U dan kollu ġi konsidrat fil-pakk. Jina naqbel ma tħassib espress minn rapporter dwar il-pertinenza tal-kriterji prezentati. Għanna bżon analizi aktar dettaljata. Għanna bżon ukoll valutazzjoni tal-impatt. Appoċ il-dawn iż-żoni ifisser kontinuazzjoni taħt il-pakk u anka perspettiva relevanti u ġusta kif nixtiequ għal-ġejjieni. The floor now to the commissioner, please. Il-Komissarju Pibar, għzek joġbu. President, honorable member. Sir President, honorable membri, jina staqt nirringrazzja l sur Dorfman għal rapport eccellenti tiegħu. Sabiex eh, nimmira waħjar għajnuna għal bdiwa fċertu zoni bi Hemm eh, xi żewġ kwistjonijiet li xtaqt nindirizza. L-ewna rett l-lan tal-dak nsejħu handicap payments u l-in ikun hemm użu tal-art u anka maniġjar fis settur tal-bdiewa sabiex inżommu il-kampanja jkollna sistema sostenibbli ta' bidja. Appoċ għal-bdiewa ifisser kumpens għal ħassit addizzjonali u wkoll ipatti għal eh, nuqqasijiet li konna minħabba fatturi naturali l-Konsil neħħa il-kriterji soċjali mill-lanijiet tan National Handicap Payments it-neħija tal-kriterji soċjali ekonomiċi għandna naraw f'kuntest ta' miżuri disponibbli għall istati membri fir regolament tal-iżvilupp rurali. Id-diversifikazzjoni għall attività non agrikola, l-iżvilupp ta' intraprizi żaru medji u anka attività ta' turizmu u anka servizzi bażiċi Għal daqstant il-Natural Handicap Payment miex u livell ta' intervent illi jitratta d-depopolazzjoni li nikkompensaw il-bdiewa fejn il-produzzjoni mhijiex affettwata minn affetti naturali u fejn hemm l-ebda spejjeż addizzjonali joħloq distorzjoni fil-kompetizzjoni. Indikaturi soċjali ekonomiċi jinbidlu matul iż-żmien. Għal daqstant, se jkun hemm bżonn segwitu kontinwu u proċess ta' reviżjoni ta' kull qasam rilevanti. Per proposta li nikkonsidraw il-żoni remot għamma paċiċ ma' qafas tal kunsil marbut ma' handicap strutturali. F'termini tal-periferilità, hemm livelli differenti ta' delimitazzjoni possibbli pal per eżempju il-specific handicap article tal-regolament. Fi differenti tal-proċess, il-Kommissjoni stidnet l istati membri sabiex jissottemettu proposti alternativi għal kriterji fiżiċi u anka għal limiti u dawn il-proposti se jkunu l-ezzati meċin tisti għal validità u kol għal fini ta' trasparenza kif ukoll applikabilità komunitarja l-thresholds alternativi, ma dan kollu għandhom iwaslu għal konklużjoni illi żona in kwistjoni affettwata minn zvantaġġi hekk kif jixtieq il-Kunsill. Ġra darba l-eżerċizzju ta' delimitazzjoni skont kriterji biofiziċi titles tal-proposta tal-Komissjoni għal pak wara l-2030 se tikkonsidra kull riżultat li noħorġu bih minn dal-eżerċizzju kull proposta għal trasmissjoni bla problemi li tista' eh, tbiddel situazzjoni kol se tiġi ikkonsidrata f'ambitu ta' eh, handicap naturali, żvantaġġ naturali. Grazie ħafna komissarju. Nalqa għal daqstant id-dibattitu nkunu nivvotaw fuq dal-punt għal darboħra ġematej oħra fi Brussell waqt il-sessjoni